l-spekulazzjoni, irridu li din il-ħagġa tiqaf darba l-dejjem għaliex il-flejjes irridu għam li jkunu produttivi u jiġu użati għal proġetti importanti u mhux ikunu vittmi ta' spekulazzjoni. Grazzi jgħid il-President. Ser nabuża mill-pożizzjoni tiegħi hawnhekk bħala President. Ser nżid kumment personali, jiena gburi ħafna bil-mod ta' kif inti mexxejt dan id-dibattitu. Tkellimt pala xaħat illi ta' bilħaq jaf minn xiex għaddej. Fi Spanja eh, kenna dbatija f'pajjiżna, għan votaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda. Dikjarazzjoni mill-Komissjoni dwar strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju. Kummissarju Sefkovic wasalmana u nixtieq naddilu il-kelma biex jagħmel id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni jekk jogħġbok. Mikrofonu għal kellim, mikrofonu għal kommissarju. L-interpretu ma jisma xejn. Now it works. Isset jaħdem. Bid-dikjarazzjoni, nibdej bid-dikjarazzjoni għaliex il-dikjerazzjoni tagħmel sens għandna diversi stati ehm, ġifiri mal-100 miljun ċittadin minn meta bdiet l-istrateġija kont iktar konvint fuq l-interdipendenza ta' dawn l-istati u kemm jistgħu jibbenefikaw minn kooperazzjoni aħjar u koordinament aħjar bejnietom fil-reġun tad Danubju. E, rajna u koll kif tista tittejb il-kompetitivita jek hemm azzjoni konġunta specialment e, edukazzjoni, sigurta, etc. U fl-axħar aħna nafu sew il reġjun tad Danubju kien il-jakim sejja hotspot f'dawn l-axħar tkabbir għall-Unjoni Ewropea U issa rridu naraw ukoll il-kandidati prospettivi fil-Balkani tal-Ponent. Strateġija Ewropea għal reġjun tad Danubju ġiet ippreżentata dim il-Kummissjoni fl-2011 f'April 2011 għan erba' pilastri li niproteġu l-ambjent, per eżempju, nibnu fuq il-prosperità, it-tasħiħ, it-tisħiħ ta' reġun Danubju, kemm aħna wasalna l-qoddim f'dawn il-pilastri wara sena ta' implementazzjoni l-Kummissjoni bħalissa ta' tipprepara l-ewwel rapport tagħha ħajġi adottat fil-bidu tal-2013 ma jien nixtieq naqsam magħkom xi ideat minn qabel fuq kif qed naraw l-affarijiet kif tafu intom il-kollega tiegħi il-Kummissarju Hunt kell e- e- mar f'dan il-post u attenda konferenza kien u ħareġ ċar li rajna illi u il-riżultati fl-istrateġija u illi ħriġna b'dinamika ġdida, kooperazzjoni ġdida fuq l-atturi politiċi, fuq relazzjoniet minn negozju għal riċerka u komunitajiet. Għall-ewwel darba rajna wkoll kif il-pajjiżi qegħdin iħarsu għal soluzzjoni konġunti għal sfidi komuni bejnietom u kif l-istrateġija qed issir taħdem malajr malajr biex issir pjattaforma għal bejnietom. Dak li hu importanti ħafna l-futur huwa kif nistgħu nikkoordinaw politiki nazzjonali u Ewropej flimkien. Interessanti kien ix-xogħol konġunt tal-Ministri tat-Trasport illi ħarġu b'rikomandazzjoni komuni fuq il-waterways tad-Danubju biex nittejjeb is-sitwazzjoni fid-Danubju. L-Unjoni Ewropea datejn għal possibiltajiet ġodda għat-tiġdid u biex għat tal-flotta tad-Danubju biex tkun iktar nadifa. Riċerka u kolf f'dan ir-reġjun importanti bħalissa din għaddej E, data set e, għat-titjib għat-teħid ta' deċiżjoni f'dawn il-punti u anka għall-data għall-informazzjoni ambientali, anka kooperazzjoni polizjeska li qed issir e, priorità fil-Istati membri fil-Reġjun tad-Danubju. Li ma nix ninsew ovvjament huwa kif nistgħu nippromovu flimkien il turizmu lejn id-Danubju. Minħata l-Unjoni Ewropea dan huma xi eżempji il-biraħ il-Kummissarju Hanop eh, fetaħ il-pont bejn il-Rumanija u l-Bulgarija u naħsbu li dan u importanti li dan huwa it-tieni eh, pont fuq il-frontiera ta' firdan 600 km. Irridu naħdmu biex kon iktar eh, proġetti hemm madwar 50 li jeżaminaw u huma ittikkettjati eh, u deskritti bħala tar-Reġjun Danubju Għedin jistennew eh, ir-risposta minn għandna kif jistgħu jiġu implementati għal futur finanzjarjament. Il-kwistjoni ta' finanzjament ovvjament hija punt kruċjali u hija importanti ħafna għas suċċis futur. L-istrateġija taqsam dritt ma diversi politiki tal-Komissjoni u allura qed nippruvaw nindaħlu elementi tal-makro reġjun fil-ofsa ta' strateġija futuri u għal programmi ta' kooperazzjoni bejnietom rridu naraw kif il-finanzjament jista' jiġi wkoll immirat lejn dan daw il-proġetti importanti fuq id-Danubju. Nixtieq infakkar ukoll illi kien hemm talba ċara mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew biex nifverifikaw l-istrateġiji tar-Reġjun tad-Danubju sal-2013. Naħseb li dan ikun moment importanti ħafna biex nifverifikaw kemm kemm dal-kunċett ikun ta' suċċess u nixtieq nieħu l-opportunità billi nirringrazzja il-Parlament Ewropew tal-li kien għax-xogħol daqs strumentali u importanti għall-istrateġiji tal-Unjoni Ewropea fuq ir reġjun tad-Danubju li hu huma eh, imtaqsek apprezzati mill-Kummissjoni minn nies konċernati. Grazzi, eh, komissarju Sefkovic, u issa nati il-kelma jihdu nibdew bil, bil kellima fissem il-familji parlamentari, fissem il-PPE, l-onorevoli Josif Matula. Grazzi ħafna President u Komissarju, napprezza ħafna il-kliem tijak il-krizi qed tivolvi e, tikkonfermalna li swieq inter ta' interkonnezzjoni jirreżistu iżjed ferm iżjed minn swieq iżolati. Jekk aħna rridu Ewropa b'saħħitha għandna bżonn eh, Ewropa iktar integrata u maquda ġifieri għandna bżonn iktar Ewropa. Il-President Barroso l-ġimgħa l oħra qal Bukarest li sar progress. Il-ħbieb tal-koeżjoni il-partiċipanti kollha jaqblu li l-istrateġija tad Danubju hija importanti ħafna għax tagħti lok għal pjattaforma għal pajjiżi viċini u li jmissu mad-Danubju id deċizjoni li tieħdu ma ġdid u jagħtu mod kif nittestjaw nippruvaw l-integrazzjoni Ewropea meta jkollna eh, governanza fuq diversi livelli. Il-kuritur tad-Danubju jfisser li prodotti jistgħu jgħaddu minnaħa naħa l-oħra fl-Ewropa u nistgħu niftħu wkoll lejn il-Vant u lejn pajjiżi terzi, ir-reġjuni tad-Danubju biex ngħid hekk edin jagħtu eh, ambjent iktar sostenibbli u għata appoġġ u anka l-impjiegi qegħdin iktar qegħdin eh, eh, iktar jinħolqu permezz dawn l sejħa passaġġi fuq l-ilma waterways bl-Ingliż tad Danubju. U anka hemm ħafna impjiegi li jistgħu jinħolqu, ma hemm ostakli għal din l-istrateġija. Il-biraħ il-Kummissarju Han fuq in-naħa tal-pont il-ġdid kienet jgħid li għandu jkun hemm iktar għandu jkun hemm iktar pontijiet f'dan il-wissa ta' 600 km fejn hemm pont wieħed sissa Allura jekk aħna rridu l-istrateġija tkun ta' suċċess rridu nevitaw kull front, kull ostaklu eh, fuq il-komunikazzjoni. Għandi mistoqsija kjoġbok, il-pożizzjoni ta' ċara hija ċara fuq ir-reġjun tad-Danubju, m'għandux ikun hemm iżjed leġislazzjoni, m'għandux ikun hemm pis u entitajiet eh, amministrattivi u m'hemmx iżjed finanzi. Imma ma taħsbux li ċerti punti jistgħu jiġu reveduti jekk ir-riżultat ta' din il-verifika kellha tkun waħda pozittiva. Il-Kummissjoni temmen li jkun possibbli li jkollna miżuri ta' interventi eh, diretti meta nitkellmu fuq blockages e, reġjonali. Grazzi l-Onorevoli Matula għal-minuta waħda l-kollega eh, is-Sur Tabajdi. Grazzi ħafna, President naħseb għanna nieħdu pjaċir illi unilqaw lill viċi President tal kummissjoni li għanna uddim, li għanna uddim namel din id dikarazzjoni uddim dan il-parlament fuq l-istrateġija ta' Danubju. Ovvjament, waħda mill-ikbar suċċessi kienet xi ħaġa li l-pajjiżi kollha ħadu pjaċir biha kooperazzjoni għal dik li għandna bżonn din l-istrateġija naħseb hija ħaġa pożittiva li sanna fl-aħħar strateġija tad-Danubju illi ġib flimkien diversi stati viċin tad-Danubju f'dak li għandu xi ma' trasport, dbaħħir, turizmu f'dan il-post. Imma rridu nassiguraw ruħna li d-Danubju eh, tista' tiġi wieħed jista' jinnaviga fuqha U dan huwa importanti anka l-Ungerija, anka l-Rumanija, l-Ungerija, daw l-istati membri kollha illi jmissu mad-Danubju irridu nassiguraw ruħna li nużaw il-baħar, l-ilma tad-Danubju b'mod kif suppost. Hemm potenzjal kbir fuq dan u naħseb allura ħaġa tajba li għandna riforma tal-pak, it-tieni pilastru, iżvilupp rurali, nitnieħdu pjaċi li hemm fondi ġodda għal dan il-għan. Jien naħseb hija ħaġa pożittiva għal pajjiżi kollha illi jedin mad-Danubju. Grazzi. Insejt ngħid qed jgħid il prezent illi il-kellim il-kellim li għadu kif tkellem kien qed jitkellem fi sem l-SMDs. Issa e, għall-alde e, Michael Turer, Grazzi President, Kommissarju, l-Unjoni Il-Parlament dejjem kien attiv fuq din il-kwistjoni għandna 16 stat membru involutu allura kburi li kont l-ewwel wieħed li firmajt il-mistoqsija bil-fom dwar id-Danubju illum. Jekk inti tħares lejn l-istrateġija tagħna fuq id danubju eh, il-progress kien bil-mod ħafna, hemm diversi diffikultajiet, Għanna ħafna ċittadini fil-Bulgarija li qed jgħidu li biex jużaw jużaw id-Danubju jridu jaffiċinaw l-autoritajt f'Sofija. Il-gvernijiet diversi mhumiex qegħdin jiffukaw fuq il-Danubju fuq il-kontribut li tista' tagħti allura għandna bżonn iktar miżuri biex nappoġġjaw l-istrateġija tad-Danubju u fil-periodu li ġej verament għanna bżon budget b'saħħtu għanna proġetti li huma apposta fuq id-Danubju per eżempju it-titjib ta' ġestjoni tad-Danubju rridu nappoġġaw ukoll l-SMEs illi jaħdmu viċin tad-Danubju għanna bżon iktar laqat ma' ċittadini biex nipropagaw il-ħtieġa ta' strateġija ta' Danubju. Jien ukoll ipproponajt li s-Sinjura Merkel u li l-Komissarju fuq iħtieġa ħtieġa li jkollna netwerk għazzazax fid-Danubju. ħafna sasa jixtiequ jiġu fl-imkien biex jitkellmu fuq ir-reġjuni tagħhom tad-Danubju, imma m'għandhomx il-flus biex imorru għal daw il-laqat, qas biex jixxu l-petrol, pereżempju. Naħseb għandna bżonn li jkun hemm min juhu rwol ta' tmexxija fuq dan u nitlob lill-gvernijiet lill-Parlamenti Nazzjonali viċin id-Danubju biex jgħinu twar dan. U issa kellim li jmiss is-Sinjura Lokbiller, fisem il-ħodor. Grazzi President, Komissarju, Sefkovic, eżis kollegi, Sinjuri. Naħseb għanna njodu pjaċilu nil-għaw għanna dikirazzjoni mill-Komissarju l-lum, mill-Komissjoni l-lum fuq l-Istrateġija Ewropea fuq il-Reġun tad-Danubju. Għalina l-parlamentari mux dejjem faċli li ikonna informazzjoni relevanti u aġġornata ħseb wara s-soċjetà ċivili irridu li l-pajjiżi eh, irridu li fil-pajjiżi kollha li hemm mad-Danubju is-soċjetà ċivili tkun involuta dwar kif dan ir-reġjun jista' jitjieb. Imma dis soċjetà ċivili kif tista' taħdem jekk ma jkollix informazzjoni eh, informazzjoni aġġornata. Allura nappella lill-Kummissarju biex ikun hemm titjib f'dan l-aspett li jkollna sikwit iktar informazzjoni aġġornata u tajba. Nixtieq nistaqsik xi ħaġa oħra ġifieri biex twieġeb nwieġeb mistoqsija bil-miktub li jina kont ippreżentajt fissem eh, il-ħodor, sħab il-ħodor f'Ġunju tal-2012 dwar il-navigazzjoni fuq id-Danubju. U speċjalment fil-mistoqsija tiegħi jina tkellimt fuq fuq fu, eh, part fu segment partikolari fuq id-Danubju il għaliex dan huwa protett ħafna ta' spiża kbira biex dan biex tinnaviga minnu u għandu biodiversità partikolari u hemm il-foresti illi qegħdin jiġu distrutti u bħala trasport bħala trasport il aħna nestendu dak il-parti ma jagħmel sens. F'mistoqsija li konna minna ma kontux wieġibtuna għal mistoqsijiet kollha li konna minna, speċjalment fuq x'tip ta' miżuri il-Kummissarju jew il-Kummissjoni se tieħu biex kun hemm iktar trasparenza dwar l-entitajiet involuti fl-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri u anka biex tatjom l-indipendenza sa jintom tafu li r-residenti li jiexu hemm qed veru jissiltu biex id-Danubi jkun jista' jimxi b'mod ħieles f'dan is-settur, f'dan is-segment. U grazzi ħafna tiegħek il-President. U issa fisem il-gwe nitlob l-Onorevoli Angurakis. Grazzi ħafna, President. L-azzjonijiet fil-mikroreġjun ta' Danubju mandu xejxa samma mad-drittijiet li għandhom il- id-drittijiet li għandhom il-nies, speċjalment bħal pereżempju impjiegi, eċetera, anka li jkollhom ilma li jistgħu jxorbu, eċetru. Qed nitkellmu fuq illi qed nitkellmu biss fuq affarijiet illi m'għandhomx xejn jaqsmu ma' dak li għandhom bżonn ir-residenti hemmhekk. Anzi, ħsibhom biss, ħsibna biss f'affarijiet oħra bħal ekonomija li ma tolqothomx. il-politika, il-risorsi ta' politika ta' koezjoni miex orientata, orientati tajjeb u t-benifika biss il-negozji tal-Unjoni Ewropea. Rridu di twassal għal tkabbil li ma jkunx ugwali u ħajkun hemm ħtieġa ir-residenti jiġu mitlubin biex jagħtu iżjed sagrifiċi. Grazzi ħafna u issa biex nikkonkludu dan ir-round nitlob lis sur Stotler. U dan għandu minuta. Grazzi President, Kummissarju l-ewwel, nixtieq ngħid li dan din l-istrateġija Ewropea tmur lura għal inizjativi bejn l-Awstrija u Rumanija. L-Awstrija ikkontribwiet ħafna x'kella eh, storja sieħa fuq id-Danubju ma rridx noqgħod nitkellem fuq id-diversi pilastri imma nixtieq nirriferi għad dokument ta' komunikazzjoni u ngħid il-problem nitkellem fuq problemi ta', ta infrastruttura ta' trasport il-jem ferrovija, toro, eh, dbaħħir, eccetera u nishtin nirreferi għal strateġija 2020. Jiena naħseb li l-2020 tkun idea tkun opportunità eċċellenti biex aħna inwettqu il inwettqu il-Euro Program u naraw x'effetti jkun hemm fuq ir-rabtiet li kollha fuq it-trasport divers bħal it-trasport fuq l-ilma, fuq bil-ferrovija u bit-triq. Inħoss li di tkun importanti ħafna u tkun ta' benefiċċju fil-kontest tal-istrateġija tad-Danubju. Grazzi ħafna spiċċajna bil-kellima fisem il-familji politiċi u issa nitkellmu induru fuq dawk li jitkellmu fuq eh, individwalment. Mela, naddi l-mikrofonu l-Sinjura Gabriel. Nishtiqu nifirħula tal-li jistabidlet bidlet kun joma għalix jista' iż-żewġet u jaf kontent ħafna. Proset. Grazzi ħafna sur President. Kommissarju, il bira eh, il-pont f'kalafat intem xol fuq u smajna wkoll fuq il istrateġija ta' Danubju. Dan serjena biex niksbu ħajja aħjar Irridu naraw x'sar sissa. Irridu nevalwaw l-sfidi u naħsbu fil-futur. L-ewwel net nixtieq nfakkarkom li miljuni ta' Ewropej qed jistennew ir-riżultat li sar joħroġ minn din l-istrateġija. Fil-Bulgarija kull xar niltaqgħu ma' rappreżentanti fuq il-Ministri tal-Iżvilupp biex inkunu nistgħu nilħu l anijiet ta' din l-istrateġija u naraw xikunu jistennew n-nis, n-nis jistennew eh, toru aħjar, nadif, eh, il-manadif, ċentri għazzazax, turizmu, SMEs. Xaktar għanna bżon? Għanna bżon rida politika, rida politika biex nilħu l-anijiet ta' din l-istrateġija. Il-Parlament Ewropew ser jappoġġjak, komissarju. Għanna responsabiltajiet ċari, għanijiet ċari. U It-tielet responsabilità proċedura sempliċi dan huwa kollha affarijiet importanti. Nixtieq niġbiddek l-attenzjoni fuq il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ f'din l-istrateġija. Dawn huma dawk li l-aktar li huma kreattivi, l-aktar li huma innovattivi, jistaw jgħinu l-istrateġija tilħaq l-anijiet tagħha. Irridu wkoll investiment strateġiku ħarsna lejn l-MFF. Nistaw nżommu fuq dan huwa biss jekk ikollna rizorsi adekwati u l-azzjonijiet neċessarji u l-investiment dirett biex nkunu nistaw din nibdu din l-istrateġija ta' minflok tlieta jgħidu le jgħidu kollha tlieta jgħidu iva. Iva l-investiment għal aħjar, iva għal ħajja ħjar għal dawk li jgħixu Eh, rib id-Danubju. Grazzi ħafna Marija. Issa għal-minuta waħda s-Sinjura Danċila. Mela, Grazzi ħafna. Il-kooperazzjoni fuq il-ġaġun ta' Danubju ġiet tista' imsaħħa. Il-fatt illi bosta pajjiżi fil-viċinat huma parti mill-Unjoni Ewropea hija waħda mir-raġunijiet għalfejn hemm din it-tip ta' kooperazzjoni. Strumenti ġodda ta' kooperazzjoni qed jiġu żviluppati fil-qafas ta' din l-istrateġija ta' Danubju u nisperaw li din twassal għal aktar kummerċ u skambju ta' prassi aħjar bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali eh, matul id-Danubju biex nilħqu l-anijiet ta' din l-istrateġija. U għabis billi kolna sistema ta' skambju li tkun dejjem għaddejja, skambju ta' informazzjoni jekk kemm xi tniġġis pereżempju, jekk ukoll biss nirrida politika li ikun possibbli li nkunu nistgħu nistabilixxu sistema tajba biex eh, indirizzaw dawn id-disastri transkonfinali huwa biss flimkien li dawn il-pajjiżi jistgħu jilħu l-anijiet neċessarji. Grazzi, Sinjura Danġila, issa għal minuta u nofs is-Sinjura Jegle. Grazzi ħafna, President, grazzi wkoll Kommissarju. L-istrateġija ta' Danubju hija proġett essenzjali ħafna l-Unjoni ħadet biex twieġeb għax-xewqa taċ-ċittadini u l-popolazzjoni fir-reġjuni danubju talbet għal dan ir-reġjun makroekonomiku biex jiġi stabbilit ridna strateġija bottom-up għal din għal dan l-strateġija u naħseb li ħadmet tajjeb. Il-Parlament għamel kontribut essenzjali Issa fuq l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija naħseb li hija importanti ħafna li nkomplu li nirċievu l-appoġġ ta' ċittadini din l-istrateġija m'għandniex eh, impoġġuha fil ġem anzi naqdu n-nis fl-imkien biex nsaxħu dawn il-proġetti u jisiru fil-verità naħseb li dak li tqallum huwa importanti ħafna għandna issa għanijiet ċari jiġifieri li noħolqu xogħol u anke benesseri f'dan ir-reġjun ikun networking aħjar kif ukoll irridu li jkollna skambju eh, intensiv u politika sostenibbli għal għad-distret tad danubju u anke għal futur dan ir-raġun, l-ekonomija, edukazzjoni. Rridu kooperazzjoni fil-qasam ekonomiku, fil-qasam tekniku, anke fil-miżuri edukattivi, soċjali u l-partijiet interessati kollha ser jibbenefikaw minn dawn il-miżuri. Issa, fuq dan il-lan irridu jkollna sistema għal reġuni Ewropew kollu kemm hu. U li dan jiġi żviluppat aktar fid-dettal dan ir-reġjun. U naħseb illi pajjiżi wkoll qed jimxi qed jagħti eżempju tajjeb. Fuq l-2013 nispera li strateġija ta' Danubju l-koll jiġu mdaħla fil-politika reġjonali tagħna. Naħseb dan huwa kollu jiddependi mill-futur anke tal-Unjoni. Grazzi ħafna issa. L-aħħar kellim fuq dan il-punt is-sur Ersuk. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis, Sinjuri, il-bżon għal soluzzjoni Ewropeja u anke ta' pjan ta' emerġenza Ewropew dan huwa ċar. Irridu nħarsu lejn il-bżonnijiet biex l-Ewropa tgħin dawn ir-reġuni. jekk kena factory tal-fabrika tal-anomilju li kienet toħloq t-nġis anke fit-tajn, kieku hemm skambju nevitaw dawn it-traġedji, skambju ta' informazzjoni nevitaw dawn it-traġedji. Anke il-kanali tal-ilma wkoll huma ma ta' trasport eh, tajjeb ħafna li anke nistgħu nużaw anke f'dan ir-raġun. Però irridu nuru l-importanza wkoll ambjentali ta' dan ir-reġjun, ma rridux noħolqu tniġġis. Ġim semmi wkoll li hemm parti ta' Danubju li hija eżempju negattiv ta' kif qegħdin ta' kif qegħdin neqirdu e, id-Danubju. L-Ministeru responsabbli dan issa irrikonoxxih u il-Prim Ministru u l-Ministru tat Trasport għadhom konvinti li r-riċerka m'hemmx għalfejn issir u fuq is-16.5 miljun euro li huma disponibbli mill-Kummissjoni għal din ir-riċerka sfortunatament naħseb li din kienet flus fil-ħela li seta ġew investiti aħjar bħal netwerk ta' zazah ta' Danubju, dan kien iknużu zwaħjar dawk il-flus. Mela, grazzi ħafna. Is-Sinjura Loħbile għandha eh, karta blu. Tista' tweġiba jekk jogħġbok, iva mela għandek 30 sekonda. Sur Erzog, inti għat ftitilu li kienem bżon ta' konnessjoni ta' trasport aħjar fil-sistema tal-kanali. Imma qed titkellem ukoll fuq il-protezzjoni ambientali kif ħassolvija din fuq il-kwistjoni tal-loks u koll u d-dajes li qegħdin fuq dawn il-kanali. Mela, grazzi ħafna. Fis-strateġija ta' Danubju hemm xi kontradizzjonijiet. Fuq naħa waħda hemm protezzjoni ambjentali u fuq naħa l-oħra nilħu l-anijiet għal dawk li jridu jeqirdu Danubju. Permettu li ngħid li mux naqbdu u nippruvaw nikzbu mobilta għal kwalunkwe prezz kapertu ta' Danubju. Aħna jidna adattaw għax mara mhux mara dattalina. il mizuri ambientali huma importanti daqs l-mizuri eh, ekonomiċi. Grazzi ħafna inti weġibt il-blue card, Sir Ertug, u dan jikkonkludi dan id-dibattitu. Issa, naddu għal catch the eye u nitlob il-kollega tiegħi biex issa jieħu il-presidenza. Naħseb li jahjar nagħmlu hekk anke għal kollegi. Għaxa, eh, għal min irid jieħu jipparteċipa fil-kaċġija aħjar għalikom għax huwa kemm xejn inqas ristret fuq il-ħin. Mela, infatti ħafna nies talbu l-mikrofonu Naħseb drandu x-xaqsam ukoll minħabba illi eh, xmara ta' danubija mara twila, naħseb li għalek. Iridu jitkalmu ħafna nis, u għalek għaw ħafna nies li huma interessati fuq dan is-suġġett. Mela, grazzi ħafna. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces al turno de Cachiay. <coughs> Tiene la palabra por... Mela naddu issa għal proċedura Catch the Eye għal minuta issa is-sur Misharox. Grazzi ħafna, Sur President, u Kommissarju, f'dawn l-aħħar snin id-Danubju għadda minn ħafna bidliet. Kien hemm ukoll sfidi li qed għandu qudiemu dan ir-reġjun. Għandna konnettività aħjar bejn il-pajjiżi f'dan ir-reġjun u anke fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Naħseb li dan huwa reġjun li ser jippermettilna biex nilħqu l-żvilupp ekonomiċu ekonomiku, kompetittività, ġestjoni ambientali aħjar, nafjat fadal ħafna ħafna siri li jidu koll modernizzaw il-punti ta' konnettività li għanna li kuna aċċess aħjar u koll l-istrumenti li jem. Iġifiri, infrastruttura aħjar u sorsi oħrajn sabiex eh, dawn kollha jkunu disponibbli b'mod anke irħas. Ritu għalhekk jkollna kooperazzjoni u id-Danubju ikopri ħafna mill-Unjoni Ewropea għandu rwol importanti anke fil-ħajja tal-Ewropa għandna potenzjal għall-innovazzjoni fost oħrajn u anke għall-intraprizi. Dan huwa għalhekk importanti ħafna għall-Ewropa kollha kemm hi. Grazzi ħafna Sur Sarros. Issa għal minuta Sur Sogor. Mela, grazzi Sur President. Is il-Danubju jibda mill-Black Forest sal-Bahar l-Iswed u fi ħafna pajjiżi li sibu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk laħu wkoll ma' livell ekonomiku Ewropew jew mistenni li jieħqu dan il-livell fil-futur. Allura dan il-Danubju huwa simbolu ta' solidarjetà, ta' konnettività li jaqgħad il-vant mal-punent. Fuq l-istrateġija għal-raġun tad-Danubju dan għandu jkun għanna raħu bħala parti tal- politika ta' kozjoni u anke juri il-valur ta' dawn il-pajjiżi f'dan ir-raġun. Rrid ikollna proġetti partikolari, proġetti li se jkunu ta' benefiċċju għal pajjiżi involuti anke għall-Ewropa ċentrali biex tirkupra aħjar. Għalek irridu nerġaw naħsbu fuq il-prioritajiet tagħna, naħseb li dan huwa tajja e, e, għanna namluħ biex nkunu nistgħu niksbu r-riżultati li hemm bżonn biex ikollna standards għal ċittadini li jgħixu stabna ġorina t-titin li f'dan il reġjun Un dawk il-set membri li huwa mħazba fuq dan il-proġett naħseb li sejjera u kol potenzjal għal parteċipazzjoni. Grazzi ħafna, sur sogor, issa Signora Tikaw għal-minuta. Grazzi, Sur President. Fil-15 ta' frar 2011 Aħna tlabna biex nagħmlu konsultazzjoni mal-istituzzjonijiet tagħna fejn għandu x'jaqsam mal- progress fuq l-aġġornament tal-Strateġija Ewropea għal raġun tad-Danubju. U dan kien wkoll biex jinforma l-Parlament fuq il-proġetti finanzjati mill-Ewropa f'dan ir-reġjun nixtieq nsaqsi l-Kummissjoni meta se jippubblikaw l-ewwel rapport tagħhom għax intom għattru se tippubblikaw issa ngħaddieħla u mbagħad tarġġornawh kull sentejn. Għalhekk għanna ngħidu illi il-Danub fil-parlament jiġu organizzati fuq laqat fuq il-reġjun ta' Danubju. Tkellimna dejjem fuq azzjonijiet li għandhom priorità anke f'kooperazzjoni mal istati membri, ma mhux l-istati membri kollha batu proġetti tagħhom u proġetti li ġew sottomessi issa waslu f'stadji diversi ta' implementazzjoni. Għalhekk aħna nixtiequ nitolbu L-Istati membri biex fil program settorjali tagħhom għal 2014-2020 jinkludu l-planijiet strateġiċi għal raġjun tad danubju Fu l-perjodu li jmiss li xoq li konna budget għal dan ir-raġjun. Grazzi ħafna signora Tikaw issa għal minuta s-Sur Piker. Grazzi, Sur President, naħseb li raġun tad danubju għanna narawh bħala reġjun ekonomiku u jiġi żviluppat b'tali mod għaliex l-investiment se jkun wieħed sostenibbli u razzjonali jekk ikollna kunċett eh, wiesa li kun jista eh, jħares lejn proġetti ta' trasport li jinkludi wkoll politika tal industriju u rabta bejn mezzi differenti ta' trasport nistaw namlu suċċess b'din l-istrateġija jekk ikun hemm eh, skambju bejn dawn it tip differenti ta' proġetti. Dak li għanna bżon bħal f'proġetti oħra li jkollna koordinatur li jkun responsabbli li jkoordna dawn il-proġetti u l-investimenti biex inkunu nistaw nindirizzaw il-proġetti bl-istess mod. Anke f'pasti oħra fl-Ewropa, naxxellek nitlob il-Kommissjoni tajdilna dan il-reġun ta' Danubju, dan nistaw naplikaw eh, naplikaw strategija wiesa li tapplika għal reġjun sħiħ. Grazzi ħafna issa l-kollega li jmiss. Grazzi sur President. Kommissarju, jena l-ewwel qed nixtieq illi nifraħlek. Nifraħ lill-Kumitat tal-Iżvilupp tal-li beda din l-inizjattiva għall-Strateġija tal-Ewropa għal-Reġjun ta' danubju Hawnhekk il u huma mhux biss priorita għal ċittadini f'dak ir-raġuni maċ-ċittadini kollha fl-Ewropa. U nixtieq ninkoraġġik biex tkompli b'dawn l-inizjattivi anke fir-Reġjun Atlantiku. Pal f'Kantabria pereżempju li tkun affettwat b'dan it-tip ta' miżuri, jridu miżuri li jgħinu anke joħolqu xogħol fost iż-żgħażagħ dawn opportunijiet li għandna fil-futur li m'għandniex eh, naqtaw qalbna minnhom. Grazzi Sir Cortez, issa għal minuta waħda. Minimis, mela. Issirlun. Grazzi, Sir President, kollegi. l istrateġija tad-Danubju jistgħu joħorġu għas-strateġija għal-reġjun kollu. Imma hemm problemi serji li għadhom jeżistu. Jekk naħarbu mill-vantaġġi li tista' toffri din is-strateġija' mhux se jkun hemm koeżjoni, jrid ikun hemm finanzjament adattat. Il-fondi tal-komunità huma limitati. U il fondi Ewropej ukoll huma baxxi bħalissa Għalhekk jiena nħoss li l-Istati membri flimkien mal-Kummissjoni Ewropea għandhom jagħmlu sforz biex iżidu il-fondi Ewropej u biex ukoll jiġbdu l kapital minn sorsi differenti. B'dan il-mod dan se jkun eh, tajjeb anka l-ekonomija li kontribwixxi għall-istabilità l żvilupp u tkabbir anke fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa Sur Pascal Minuta. Grazzi ħafna Sur President, grazzi tal-mikrofonu. Sur Kommissarju, il-Raġun tad Danubju joffri opportunità għal kooperazzjoni ta' dawn il-pajjiżi dan huwa wkoll importanti biex anke trasport fuq il-kanali bejn, il-Ġermanja u anke l-Bahar l-iswed il-trasport fuq l-ilma huwa essenzjali anke anke favur mezz ta' trasport favur l-ambjent għalhekk jekk intejbu il- l-istrateġija ta' Danubju u anke noffru noffru mezzi ta' trasport aħjar dan għanna nappoġġjawh. Naħseb li rridu natu kol attenzjoni partikolari lill-ambjent u l-studju tal-evaluazzjoni tal-impatt għandhom ikunu parti minn tal-kwalunkwe strateġija għal Danubju. Grazzi ħafna Sur Pasqa. Issa, għal minuta Sur Banki. Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri, bħala Membru Ungeris, jien nilqa il-fat li dan il-punt jgħed fuq l-agenda tal-Parlament, kontributuri li tkalmu qabli, tkalmu kol f'appoċ, u jien nilqa dan l-appoċ. Imma l-issa li ikollna riżultati tangibli jekk ikollna konnessjonijiet aħjar dan jista' jiġġenera riżultati pożittivi f'termini ta' kompetittività u xogħol sostenibbli li jista' jinħoloq f'dan ir-reġjun. Dan huwa reġjun li għandu kuntatti differenti u hemm stati membri li mhumiex fl-Unjoni Ewropea li jistgħu jiġu involuti f'din il-kooperazzjoni u għalhekk huwa tajjeb għalina wkoll biex naqdu l-kol flimkien, naħsbu flimkien, naħdmu flimkien u dan huwa importanti anke għal-futur. Biex fil-futuri u krem kooperazzjoni bejn stati membri u anke stati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u jiena wkoll gburi li gvern Ungeris għamel dak kollu li jista' biex jappoġġa dan il-programm. Infatti, ftit ġimgħat ilu bat lista li stati membri jitkellem fuq il-kooperazzjoni u miżuri li jistgħu jiġu implementati. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kalbach. President, Kummissarju. Illum wara nofsinhar aħna konna qegħdin nitrattaw din l-istrateġija ta' Danubju b'mod pjuttost pożittiv aktar minn 150 miljun persuna huma residenti fir-reġjun tal-Danubju għan iktar minn 150 proġett li bdew fir-reġjun tad-Danubju u kol hemm ħafna stati membri voluti u awtoritajiet lokali iżda l-istrateġija ta' Danubju għadha ma waslitx għand il-persuni, għand il ċittadini tar-reġun. Fl-Awstrija dan l-aħħar aħna kellna konferenza dwar l-istrateġija ta' Danubju u din kien jisima l impoġu n-nies fiċ-ċentru fil-qofol tal-istrateġija tal-, -istrateġija tal istrateġija għad-Danubju. Ek irdu namlu, irdu nizviluppaw aktar din l-istrateġija, imma għanna nqisu kol is-soċjetà ċivili, għanna ninvolvu l-persuni. Ek bis nistaw niksbu koezjoni fil-reġun tad danubju Din hija importanti daqs l-iżvilupp tal-modijiet tal-ilma. Irridu intejbu il-modijiet tal-ilma imma jekk dan namluħ m'għandniex namluħ għaskapitu tal-ambjent jew tal-persuni. Grazzi, onorevoli Kadenbach. Issa l-onorevoli Bazescu. Grazzi, President. L-istrateġija ta' Danubju dejjem kien suġġett ta' sew importanti għalija diġa mill-bidu meta jiena kont kandidata għal membru tal-Parlament Ewropew, jiena diġa' kont interessata ħafna l-istrateġija hija li nsibu soluzzjonijiet koordinati għall-ambjent, it-trasport u l-ekonomija tar-reġjun. U dan wassal biex jinħolqu proġetti ta' infrastruttura li huma importanti kruċali il-pont bej Vidin u Kalafat għandu jispiċċa is-sena d dieħla u hawnhekk qegħdin jintużaw il-flejjes tal-Unjoni Ewropea mbagħad hemm il-port żgħir ta' strabilgogi illi ġie inawgurat fl-2011 u għandu jwassal għal numru konsiderevoli ta' turiżmu fir-reġjun tad Danubju. Dan huwa xieda illi l-istrateġija ta' Danubju qed taħdem fir-reġun iżda hemm xi djufijiet mod partikolari fir-rigward tal-fondi disponibbli il-budget tal-Unjoni Ewropea tal-ġejjieni irid jipprovdi għal fondi separati għal din l-istrateġija. Grazzi Onorevoli Bazescu. Kif forsi rajtu l-membri kollha tal-lista f'KHDI u dan jinkludi pajjiżi membri l-pajis Spanjoli mill-Ispanja kienu huma nies li għandhom ċaġa komuni u dan juri li iva għandna storja komuni. Il-Komissarju. Iva, issa neħejt il-headphones. Ser niprofa inwieġeb għal erba' suġġetti ewlenin il-maniġjar u l-finanzi, l-ambjent u trasport, it-trasparenza, l-iskrutinju demokratiku u il-trattament taż u ukoll ir-rapportaġġ u l-implementazzjoni. Iżda jiena l-ewwel nixtieq nirringrazzjakom tal-interventi tagħkom għalix qed nħozzan l-appoġġ enormi għal ħidma komuni tagħna l-koll temnu illi l-Ewropa teħtieġa l-istrateġija tad-Danubju. L-istrateġija tad-Danubju għandha ħafna stofri u aħna qegħdin nibdew naraw x'potenzjal jista' jkollna permezz ta' dan l-approċċ makroreġjonali hekk intqal mill-president tagħna għandna storja komuni immoddi komuni imma jina nemmen li għanna ġejjieni komuni u kol. Jek permetu li nitkellem dwar il-mistoqsijiet li tqajmu mis-sur ta' Bajdi, sur Matula u sur Toja dwar li maniġar tal-ambjent ser ikun importanti jekk aħna niksbu soluzzjoni fin negozjati ta' novembru, 22 ta' novembru, 23 ta' novembru dwar negozjati tal-MFF Jekk aħna rridu illi nirnexxu f'dan l-isforz tagħna naħseb ser tkun importanti li jkollna kollaborazzjoni sfiqa mal-istati membri mar-reġuni u aħna rridu nippjanaw biex naħdmu jitfit x'inhuma l-proġetti ewlenin illi għandhom jitwetqu taħt l-istrateġija tad-Danubju ikun ta' siwi jekk il-fondi jiġu allokati għal proġetti diġa minn issa biex inkunu nafu li dawn huma l-lista, din hija l-lista ta' proġetti ta' priorità, dawn huma l-proġetti ta' reġun ta' Danubju u dawn huma l-proġetti li rridu narawhom jiġu implementati u finanzjati mill-fondi ta' koeżjoni u mill-fondi strutturali fil-perjodu li jmiss. Dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu, dak li se nippruvaw nagħmlu fil-Kummissjoni huwa illi diġa' dan l-approċċ jiddaħħal fl-abbozz ta' regolament dwar il-politika ta' koeżjoni u ser nagħmlu ħilitna biex ninkluduhom f'oqsa komuni strateġiċi u kol f'proġetti operat programmi operattivi. Ġiet mistoqsija il-mistoqsija kif il-Komissjoni tista' tkun aktar involuta hawnhekk fit-tħejjija. Aħna dan ser niżguraw permess tal-involviment tagħna fit tfassil tal-ftejmiet ta' sħubijiet. Rajna wkoll illi f'ħafna stati membri il-kapaċità ta' assorbiment tal-fondi tal-Unjoni Ewropea mhijiex l'aqwa aqwa kapaċità li teżisti. Jiena naħseb li nistgħu nagħmlu aktar jekk aħna jkollna amministrazzjoni aħjar ta' dawn il-fondi, jekk aħna noħolqu sinerġija u nagħtu għajnuna teknika ulterjuri lil dawk l-istati membri li għandhom problema fl-assorbiment tal-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea. Dina ħaġa li rridu niffukaw fuq għaw jina nemmen illi. Permezz ta' regolamenti finanzjarji il-ġodda illi ġew approvati u qed jissimplifikaw il-proċedura aħna nistgħu niżbu riżultati ħafna ħjar fil ġejjeni dwar l-ambjent u il trasport Ovvjament, Din hija dejjem il-kwistjoni ewlenija kif nistgħu nibbilanċaw l-aspetti ambjentali u l-ħtiġijiet ta' navigazzjoni. Jekk pereżempju konna din il-modija tal-ilma daqshekk importanti bħalma hija xmara ta' Danubju u importanti l ntejbu l-livell ta' arfin tagħna u l-mod ta' kif il-Kummissjoni eh, tara tindirizza din il-kwistjoni nikkonsultaw li ċittadini u kol u kol ħtiġijiet ta' navigazzjoni fil-reġun. Il-kwistjoni ta' skrutinju demokratiku, involviment mill-qrib tal parlament Reġjonali u Nazzjonali u ta' ċittadini f'dawn id-dibattiti din il-ħaġa hija importanti wkoll mill-aspett ta' dak li tista' tikseb l-Unjoni Ewropea permezz tal-implementazzjoni tajba tal-istrateġija tad-Danubju f'reġuni konkreti. Kien hemm mistoqsija li aħna rridu nagħtu aktar attenzjoni li żgħażagħ naqbel perfettament magħkom għaliex qegħdin naraw qatt kbir livell għoli ta' qatt fl-Ewropa. Rridu naraw kif iż-żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-prioritajiet. Il-settur ta' priorità numru seba' qed jiffoka fuq dawn il-kwistjonijiet. Kif nistgħu niġbru flimkien l-universitajiet il-possibilità li ndaħlu masters komuni u programmi ta' dottorat għazzaza. U koll insaħħu l-programmi ta' mobilita fir-reġun ta' Danubju din tista' tkun opportunità tajba immens għazzaza biex isiru jafu aħjar lil xulxin. U koll biex jimirħu band oħra meta jiġu biex jistudjaw jew inkella biex jaħdmu. Issa dwar il-mistoqsija li kelli f'rigward rigward tal-modija tal-ilma tad-Danubju u l-prioritajiet tal-kurritura hawnhekk jiena nixtieq nikkonferma illi iva dan jinsab fin-netwerk TEN, netwerk TEN u ser jiġi indirizzat bħala proġett ta' priorità fil-qafas finanzjarju multjanwali li jmiss ukoll. L-aħħar setta mistoqsijiet kienu mirati lejn aħna kif konna ser nirrapportaw, nirrapportaw, ninformawkom. Nir dwar dak illi sar taħt eh, din id-direttiva din l-istrateġija ta' Danubju. Kif ilkom għandna evalwazzjoni dwar ġara fl-aħħar sena f'dan l-aħħar perjodu nista' niżgurakom illi dan ir-rapport ser jiġi imħejji qabel Ġunju tas sena d-dieħla u nittama illi hemmhekk issibu esperjenza li tkunu tistgħu tużaw għal perjodu li jmiss u kol forsi tkunu tistaw taraw xistajna għamilna ħjar f'dak il-periodu. U nittamaw li din tkun xaħġa li tista' tnebbaħ proġetti ulterjuri u attivitajiet ġodda li nistaw namlu permess ta' din l-istrateġija ta' Danubju. Grazzi, il-punt li jmiss fuq l-agenda issa. Il-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew.